jekk ma jkunx hemm oġġezzjonijiet dawn ser ikunu adottati. Sur Van der Stoop informani li ser jirriżenja mill-Parlament Ewropew mill-bidu ta' Settembru tal-2011 u skont regola wieħed paragrafu wieħed li ta' regola ta' proċedura Parlament qed jieħu nota tal- post eh, vakanti li hemm u li dan il-post infetaħ f'din il-ġurnata.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 Evi Brit Svensson. L-autoritajiet eh, Svediż informawni li s-Sinjura Eva Brit Svensson ħadila posta s sur Mikael Gustafsson mit-22 ta' settembru tal-2011. Is-Sur Gustafsson qiegħed magħna le miux prezenti. Jena nilqa l-membri il-ġodda fisem il-kollegi nixtieq nfakkarhom li skont paragrafu 2 tar-rekord tal sa' sakemm mal jiġu verifikat il-kredenzjali tagħhom u l-ebda ma jkun ittieħed il-membri ser jikunu għaw prezenti fil parlamentu u kol, fl-entitajiet kolla tal parlamentu għandhom id-drittijiet kolla li għandhom xaqsmu ma' din il-kariga ovvjament ikunu iffirmaw dikjarazzjoni li ma' għandhom l-ebda xogħol ieħor li huwa kompatibbli ma' dak